Ningrazzjakom ħafna tal-attenzjoni. Issa nixtieq inkomplentikom xi ftit aħbarijiet minn ħadd tiegħi. Jiena nixtieq illi jiena ktibt lill-Kummissjoni u lill-Kunsill ukoll sabiex nejdulkom x'inja l-ħatra ta' seba' membri ta' tal-Bord ta' Ġestjoni U da skont l-artiklu 25 tar regolament 178 tas sena 2002. Id-dettalji ta' dan ta' komunikazzjoni ħajkunu pubblikati fil-minuti ta' din il-laqa. Minna tal-partit tal-Gwe aħna għanna il-ħatra ta' Helmut